ma'kom u nimmaġina li din mhijiex l-aħħar darba illi aħna se niddiskutu il-Mercosur f'din il-plenarja. Sur Kummissarju, jina u kol ċert illi mhix l-aħħar darba, imma għallum id-dibattitu konġunt dwar il-Mercosur huwa magħluq u issa ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna il-rapport ta' Alan Kade li huwa jirrigwarda s-sistema ta' importazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' prodotti ta' sajd u tal-akwakultura fid-dawl tal riforma futura tal-politika komuni ta' sajd. Sur President, Komissarju, Sur Komissarju, eżis kollegi, waħda mill-idejat eh, eh, prinċipali ta' dar rapport għalli kunem il-koerenza indispensabli bejn il-politika tal-kummerċ u l-politika tas-sajt. Minn din il-perspettiva aħna kontenti li l-lum qed naraw illi għaw il-Komissjoni il-Komissarju tal-Assajt li s-soltu nitkelmu maħħa kif ukoll il-Komissarju responsabli għal-Kommerċ żewġ Komissarju għal-Rapport wieħed xunur. Permettu li madana kollu najt li eh, din rappresentanza doppja tal-Kommissjoni għaxa ħaġa illi jena kontent bija għax ma tantx tifri ta' spess issa dwar ir-rapport innifsu. L-importazzjoni tal-prodotti ta' sajt u l-akwakulturi minn pajjiżi terzi rappresentaw iktar minn 60% fil-mija ta' dak li ġikusmat fil-Komunità Ewropea. ġifiri hemm dipendenza mill-Unjoni Ewropea u dan bbażat minħabba il-fatt li hemm produzzjoni iktar baxxa fl-Unjoni Ewropea u hemm iktar ftuħ għall-importazzjoni minħabba ftejmit kummerċali li eh, waslet għalihom l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 10 snin dan ovvjament poġġa fid-diffikultà issa Jieda Ewropej illi mar nexxilhomx qatt ibijaw il-prodotti tagħhom eh, għal prezz eh, xieraq il-sajjeda Ewropej eh, jaċċettaw illi jkun hemm ċertu standards ambjentali, soċjali u ta', ta eh, iġene imma sfortunatament dawn mhumiex eh, applikati fl-istess mod għal dawk il-prodotti li jiġu importati minn pajjiżi terzi. Alla hawnhekk aħna dak li kolma qed nitolbu huwa illi jkun hemm industrija tas-sajt illi tirrendi illi li kell ikun sikur u ta' kwalità tajba u li insommu l-identità kulturali tal-żoni tal, tal, fuq il-kosti tagħna dak li rridu mhuwiex negozjabbli, aħna rridu l-ewwel neti l unjoni Ewropea tkompli tħares iżżomm il-protezzjoni tariffarja għal sajt u prodotti tal-akwakultura u ma tattix dawn il-preferenzi lil pajjiżi terzi mbagħad il-mekkaniżmi tal- WTO biex tara illi l-industrija tal-proċessar tagħna tibqa' tirrendi wkoll il-formula Svizzera u koll li għanna nużawa tini net rridu nikondizjaw preferenzi kommerċjali motija l ċerti pajjiżi terzi rispetta eh, rekwiziti ambientali, sanitari u soċjali Irridu kol li kunem trasferiment ta' responsabilta ewlenija għat ta' negozjati kommerċjali fuq il-prodotti ta' sajtu tal-akwakultura mill-kommissarju responsabli għal-kummerċ għal-kommissarju ta' sajt għax ekonem iktar arfin dwar l-speċifiċtajiet tas u l-akwakultura jidir li li dan huwa l-moment l-aktar xira biex ikonna dan din id-diskussjoni aħna din palissa Eh, namlu din ir-riforma tal-politika komuni tal-sajt u għek għanna l-opportunità illi nerġaw ninnegozjaw ċertu konċessjonijiet illi l-Kommissjoni kienet l-esta li tagħmel għannom tal-Unjoni Ewropea u għall-inizjattiva tal-Kommissarju De Gurt il-Kommissjoni Ewropea bdiet eh, konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-linji gwida l-ġodda għal politika kommerċjali komuni fil-kuntest tal-istrateġija tal-2020 il-Parlament Ewropew issa huwa eh, involutu kol kol-leġislatur u għaldaqstant għandu il-ħsieb illi semma leħnu u jara li l-opinjoni tijaw tiġi mismu u rispettata il-Kommissjoni u l-Konsil jridu jqisu il-rakkomandazzjonijiet illi fih dan il-rapport Aħna se noqogħdu attenti ħafna fix-xhur li ġejjin u anki jiena personalment personalment jiena se nkompli naħdem fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Kadek. Grazzi, Sir Kadek. Nishtiq nilqal il-Kummissarju Damanaki u nadila l-kelma jekk jogħġbok. Thank you, Mr. President. Grazzi President. l nishtiq nir-ingrazzja li Sur Kadek u lill-kumitati li ħadmu fuq uh, ir-rapport tal-Own Initiative. Pietina li il-Green Paper fuq ir-riforma ta' CFP ma taċ wis importanza l-kwistjonijiet li jitqajmu hawnhekk għal daqstant minħabba dan id-dispjaċir jiena nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni se tieħu konsiderazzjoni l-politiċi kollha li għandhom impatt fuq ir-riforma ta' CFP. Kif diġa għedt, l-għan ta' riforma huwa li joħroġna minn din is-sitwazzjoni negattiva li ninsabu fiha. Għandna settur tas-sajt li la huwa sostenibilment eh, eh, sostenibli ekoloġikament u laqqas musejjer tajjeb. Għandna bżonn ta' politika tas sajt b'saħħitha li tassigura li jkun hemm sostenibilità tar risorsi u wkoll fl-istess ħin is-sajjieda tagħna l-familji tagħhom u l-komunitajiet involuti jkunu eh, jistaw jiexu ah, mod xira. Aħna qed nippruvaw nilħu l-sfidi tas-suq kemm nazzjonali fuq internazzjonali, kemm għall-preżent kif ukoll għall-futur. Jiena nista' nifhem it-ħassib tagħkom dwar il-kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi f'nuqqas ta' level playing field fir rigward kondizzjonijiet soċjali rekwiziti ambientali u ta' sostenibilità u eh, liġijiet ta' protezzjoni tas saħħa Nixtieq ngħidilkom li dan it-ħassib qed jinkwieta li l-istati membri kollha li tkellmu waqt il-Kunsill tal-Agrikoltura tas-Sajt li għadda. Daqstant irridu bidla. Waqt li aħna niblu regoli tal politika tas sajt fil kutessa CFP, waħda mill-ikbar sfidi li għanna hija preċisament li namlu dak kollu li nista' biex nsikuraw li kunem level playing field għal prodotti kollha li hemm fis-suq. F'dan ir-rigward, per eżempju għanna bżon naħdmu l-kol flimkien biex mod tajjeb u effettiv l-implementaw l-leġizlazzjoni tagħna kontra il-sajt IUU, ġifiri sajt illegali, irregolat u mhux rapportat. Nixtieq ngħid li l-impenn tagħna huwa li nippromovu eh, l-istrumenti kollha ta' governanza tajba tas-sajt permezz tal-imsieħba tagħna u wkoll noqogħdu attenti għal atteġġament tajjeb rigward ta' protezzjoni ambjentali u kundizzjonijiet soċjali. Jiena nappoġġa it-talba tagħkom għal koerenza aħjar tal-politiki tagħna. Għanna rridu nagħmlu l-kol flimkien b'viżjoni globali u integrata żewġ terzi mis-saj tal-ħut konsumat ġewwa l-Ewropa kif diġà intqal, tiġi rapportat biex nkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm provvista tajba tal-materja prima lill industrija tagħna u prezzijiet tajbin lill konsumaturi tagħna. Iżda terz tas-suq eh, Ewropew qed jiġi eh, qed jagħti provvista lil parti tal-Ewropa eh, Waqt li aħna qegħdin f'riforma serja tal-politika tas-sajt komuni, aħna rridu kompli nieħdu konsiderazzjoni il-natura komplessa ta' dan is-settur tas-sajt Ewropew u realtajiet ekonomiċi u soċjali. Jiena ħerqana li naħdem magħkom u mal-kollega tiegħi Sur Degut biex nassigura li ikollna bizzejet żmien biex nagħmlu t-tibdiliet li huma meħtieġa u nieħdu konsiderazzjoni wkoll il- riforma ta' CFP. Aħna qed nagħtu importanza fuq il-kwistjoni tas sussidi u fl-opinjoni tagħna aħna għandna dejjem nappoġġaw innovazzjoni innovazzjonijiet u inizjattivi ambjentali. Fi rigward tal-politika tas-suq jiena naqbel ma l-abbozz ta' rapport dwar is-CFP u li dan għandu jerġa' jsemmi l-istrumenti tal-Market Organization. Dan għandu jsaħħaħ l-organizzazzjonijiet ta' produzzjoni u l-kapaċità tagħhom biex jaqdu il-provvista mad domanda u wkoll fil rigward ta' kwalità u volumi. Dan għandu jappoġġa wkoll il-provista tassu u l-istabilità u dispożizzjonijiet il-ġodda tal-istandards tal-marketing u informazzjoni lill konsumatur Dan għandu x'jaqsam l ittikettar Il-konsumaturi jixtiequ jkunu jafu iktar dwar il-ħut li jixtru. Jridu jkunu jafu fejn in-tkabbar il-ħut u minn fejn qabad irridu jkun jafu jekk il-prodotti u xed jirrispettaw l-ambjent u jekk ġewx maqbuda b'mod sostenibbli. Il-Kummissjoni għalesta li taħdem fuq l-inizjattivi leġislattivi li għandhom lan li għatu l-konsumatur l-informazzjoni li jixtieq. Fl-aħħar nixtieq nintejn fuq ngħid kemm fuq l-akwakultura. Aħna l-Kummissjoni qed nippruvaw nilħu l-anijiet tal-istrateġija ta' żvilupp tal-akwakultura kif diġà għedna fir-rapport Aħna wkoll tal-opinjoni li l izvilup tal-akwakultura ġewwa l-Ewropa tista' twassal għal inqas dipendenza fuq l-importazzjonijiet Qabel nala jiena nixtieq nenfasizza dan il-punt. Id-dibattitu tal-lum ser jagħti kontribut importanti ħafna sur President għal riforma ta' CFP iżda wkoll ser jibgħat messaġġ importanti politiku lil nies involuti fis-settur tas-sajt Ewropew li qegħdin jaħdmu fuq il-bidla fil-politika u wkoll qed jistennew ehm, xi tama ta' futura aħjar għal din il-riforma grazzi. Il-Kummissarju da Goħt. Grazzi ħafna. President, membri onorevoli, il-Kummissjoni tilqa il-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew biex eh, tipprepara rapport l initiative fuq il-prodotti tas sajt Dibattitu li beda l-Parlament Ewropew jiprovdi bażi tajba ta' kif ser nindirizzaw dawn in-negozjati eh, fil-kuntest tar-raba eh, politika komuni tas sajt Irridu nidu konsiderazzjoni il-kwistjonijiet li ġew imqajma fil-abbozz tar-rapport tal-Parlament Ewropew. Is-settur tas-sajt huwa importanti, importanti ħafna mod partikolari għal komunitajiet fuq il-kosti. Din il-kwistjoni qed tittieħed in konsiderazzjoni fl-implementazzjoni tal-politika. Nixtieq nenfasizza li il-politika tal-Unjoni Ewropea għandha taqgħod flimkien l-interessi differenti tas-settur tas-sajt inklużi il-produtturi, dawk li jipproċessaw prodotti u il-konsumaturi Jridu nassiguraw li jkun hemm politika ta' tas-sajt u għall prodotti tas-sajt u nassiguraw li dan ikollu bilanċ tajjeb, eh, politika ta' provvista tajba u tagħti każ ukoll id-domanda t-naħa tal-konsumaturi u u ukoll l-anijiet tal-politika. Aħna nistgħu nifmu li l-Unjoni Ewropea tiddependi ħafna fuq eh, prodotti importati tas sajt biex tkun tista' iż-żom tlaħaq mad-domanda minħabba xejriet prezenti u riforma prezenti tal-CFP hija opportunità tajba l-Unjoni Ewropea biex tkun tista' issaħħaħ il-prestazzjoni ekonomika ta' dan is-settur biex dan is-settur ikun jista' jikkompeti fuq skala globali. Dan għandu jsir kemm fuq uh, livelli multilaterali u anke reġjonali. Il-Kummissjoni ħadet edha tieħu u se tibqa' tieħu konsiderazzjoni l-natura komplessa tas settur tas-sajt tal-Unjoni Ewropea waqt il-Market Access Negotiations u tassigura li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi differenti eh, affettwati mill-politika tal-kummerċ kif diġà qed. Fil-kuntest ta' dawn il-kwistjonijiet fil-kummerċ internazzjonali, il-Kummissjoni ċerti tipprova tikseb eh, l-aħjar żmien għal dawn it-tibdiliet u se tieħu konsiderazzjoni il-pass eh, ta' riforma tal-CFP. Nixtieq insemmi fil-qosor wieħed mis-suġġerimenti inklużi fir-rapport li għal possibilità li nifirdu il-prodotti tas-sajt minn ma ta' fil-framework ta' DA minn kell fat li huwa differenti ħafna li nifirdu il-prodotti ta' sajt minn nama dan jista' jirriżulta li l-Unjoni Ewropea tidħol ta' pressjoni kbira ħafna biex tkun tista' tilliberalizza iktar is-suq. Il-Kummissjoni qed tieħu nota ta' rapporti dwar negozjati tal-prodotti ta' sajt biex jiġu trasferiti mill mill settur tal-kummerċ għal dak tas-sajt. Il-Kummissarju kollha huma responsabbli għal deċiżjonijiet kollha li jittieħdu b'mod konġunt u allura l-Kummissjon il-Digitrade u il-Kummissjoni responsabbli għas-sajt ma jeġixxux b'mod weħidhom separat individwali iżda jaħdmu wkoll mal-affarijiet marittimi mal-Kummissarju tas-Sajt Diġi Mare, etc. U wkoll huma voluti il-kol flimkien f'kull stadju ta' negozjati. Il-Kummissjoni trid tassigura li l-Parlament Ewropew li bżonnijiet eh, speċifiċi tas-settur tas-sajt tittieħed in konsiderazzjoni fil-waqt negozjati u fil-fatt il-Kummissjoni tiddefendi l-interess tas-settur tal-Unjoni Ewropea fi negozjati tal-kummerċali u titu konsiderazzjoni sensitivitajiet kollha anka meta ikun hemm ċertu pressjonijiet minn trading partners. Difendu l-interess ukoll tas-sajt eh, waqt negozjati ta' kummerċali. Aħna qed nippruvaw inneħu kull ostakoli tal-kummerċ li jistgħu jagħmlu ħsara l-potenzjal ta' esportazzjoni fl-industrija u nassiguraw li jkun hemm level playing field. Fl-aħħar, ir-rapport juri li hemm tħassib min-naħa tal-stakeholders dwar eh, level playing field għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. L-Unjoni Ewropea qed timpenja ruħa li tippromuovi eh, standards ambjentali u tal-ħaddiema ma' pajjiżi terzi għal iktar ftuħ tas-suq. Bħal pereżempju fir-rigward tal-sostenibilità eh, punt li hemm dwar is-sostenibilità fir-rapport tagħna Dan ser isir flimkien ma' Nazzjonijiet Uniti, l-FAO u organizzazzjonijiet oħrajn fejn l-Unjoni Ewropea hija parteċipi ħafna b'mod attiv. Jiena nixtieq ngħidilkom li jiena lest li niddiskuti iktar mal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol tal-Kummissjoni fin-negozjati eh, kummerċali. Grazzi. Commissioner, now I give floor to Mr. Jean. Grazzi, issa ser nabdi l-kelma li sur ġaddo għal minuta u nofs. Grazzi, President. Komissarju, jiena naħseb li għanna nieħdu nota tal-opinjonijiet li hemm bejn il-Kumitat tal-Kummerċ u dak tas-sajt. Is-sajt huwa importanti ħafna l-identità kulturali, għall-integrità territorjali u fil-fatt għandu impatt b'saħħtu ħafna dan l-aħħar Dak li qed naraw dan l-aħħar huwa li ħafna mill-provista tas-sajt qed tiġi ehm, esploitata. Naħseb l ewlieni tal-CFP għandha tkun li tejn lis settur tas-sajt għal iktar globalizzazzjoni tal- kummerċ ta' sajt u naraw ukoll koll huma l-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali. Ta' stant naħseb li għandu jkun hemm integrazzjoni ta' kriterji soċjali u ambjentali fir rigward tal-prodotti tas sajt. Aħna nappoġġaw l-idea li nirtiraw is-sajt u prodotti tas sajt minn nama għaliex eh, ħuta mhix l-istess ħaġa daqs li kieku għettejt zarbuna żarbuna jew inkella magna tal-ħasil, din hija kwistjoni importanti ħafna għal biodiversità u s-sigurtà tal-ikel. Allura ew inkunu ċari, la zarba aħna nibdew niddiskutu negozjati internazzjonali irridu nkunu ċerti li l politika tagħna tas-sajt hija waħda eżemplari fejn ikonna iktar sajjieda li huma mħallsin tajjeb u ma nagħmlux sajdejjed fl-ibra territorjali tagħna mbagħad imorru nixtru wkoll minn postijiet oħrajn il-ħut tagħna. Grazzi ngħaddu għal kelliema li Mrs. Sur Antin wara minuta nofs. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissari, kollegi. Jiena sadrettanċ taqt nirringrazzja l-kollega Kadek għal xogħol siwi li għamel u xogħol eċellenti li jagħmel f'suġġett tant importanti bħal importazzjoni fl-Ewropa fis-settur tas-sajt. Jiena kont ħejjejt il-tervent tiegħi fir-rigward pereżempju is-suġġett li rridu nagħtu l-attenzjoni dwaru fir-rigward l-importazzjoni tas-sajt biex ikollhom l-istess standards tagħna iżda diġa semmaw oħrajn u għalhekk m'hemmx għalfejn noqgħod nerġa' ntenni u naħli l-ħin madana kollu ma nistax ma naħtafx l-opportunità u nitkellem fuq aspett importanti ħafna li der li, li fimt mill-klim ta' sur de Gucht mu anke mill-kollega ta' qabli li hemm ċertu konflitt ta' kompetenzi li hemm bejn iż-żewġ kommissari u żewġ ruoli li għandhom iż-żewġ kommissari. Jiena naħseb mingħajr ebda prokrasija ta' xejn din nisħquha għaliex bħalma diġà intqal Is-settur tas sajt għandu rwol importanti ħafna jekk aħna rridu li sajjida tagħna ma jkomplux naqsu l-kapaċitajiet tagħhom bħala xogħol għaliex aħna nimponulhom eh, l-rispett tal-baħar jekk aħna s-sajjida tagħna ma rridux li nkomplu jiġu meqjusa bħala eh, l-inqas importanti fl-Europa, allura aħna rridu neħtieġu nagħmlu xi ħaġa. Il-kummissarji tnejn li huma qalu li ħaj jiddedikaw ruhom fuq dan l-affarijiet iżda jiena nħoss li rridu hemm intervent waħdini u l-aspett tal-Kummissarju tas-Sajt bir-rwol tiegħu mill-punt di vista parlamentari huwa importanti ħafna biex aħna dawn l-affarijiet insibulhom sessjoni u dawn ikollhom prospettiva importanti għal Grazzi. Grazie and colleagues please keep Grazzi kollegi żommu mal-ħin tagħkom għaliex aħna diġà qegħdin tajt ħafna. Nadu għas Kapola Santos l snd Grazie President. Komissarju kollegi, is-sajt, prodotti ta' sajt huma importanti ħafna uh, fid-dita Ewropea. U aħna nimportaw iktar minn 60% ta' dawn il-prodotti li għanna bżon kif qalet il-Kummissarju Damanaki dan juri kemm importanti il-rapport ta' Sur Kadek. U jiena bħala xedaw rapporter kont miegħu waqt li konet nipruvaw insibu approċ bilanċata għal dan is-settur għax għall-impjiegi li joħlo u għall-konsumaturi. L-SND taqbel mal konklużjonijiet bażiċi u l-idejat ewlenin f'dan ir-rapport ta' surkadek Kadek mod partikolari itħassib u rekomendazzjonijiet dwar il-bżonn li hemm biex nigarantixxu kwalità u aspetti tas saħħa dwar prodotti tas sajt u koll elementi involuti fir rigward tal-proċessar u eh, l-pakkettar ta' ċertu prodotti. Dan ir-rapport ukoll jidħol ċertu jisemmi ċertu punti oħrajn li ma tantx għandi ħin diskuti hawnhekk, però nixtieq ngħid li l-grupp tiegħi ser jivvota favur ir-rapport u nifirħu lis sur Kadek għal xogħol eċċellenti tiegħu. Is-sur Gallagher għal l-Alde. President Kummissarju, nixtieq nifraħ lis sur Kadek għal rapport tiegħu. Is-sitwazzjoni fl-aħħar żminijiet u żida fil-prezzijiet ġiet minħabba importazzjonijiet il-produtturi ta' dawn il-prodotti miħomx soġġetti għal ċertu reġimi uh, eh, palma għandhom dawk fl-Unjoni Ewropea pal per eżempju ta', eh, ta konservazzjoni ambientali u ta' standards ta' iġene. Għal daqstant, is-swi Ewropej spiċċaw f'sitwazzjoni diffiċli għal produtturi Ewropej fir rigward ta' riforma ta' CFP din kwistjoni għandha tiġi indirizzata. Nafu li l-Kummissarju Damanaki iva ser tindirizza dan. Hemm din iddependu ħafna fuq prodotti importati kif qalu żewġ kummissarji. Il-pajjiżi stess jimporta 46,000 tunnellata li jiswew miljuni ta' flus hemm tħassib fost il-konsumaturi fir-rigward ta' sajt importat. Aħna irridu noqogħdu attenti għal sostituzzjoni tal-importazzjoni biex innaqsu il-66% għal 50% fil-periodu ta' xar snin, pero biex namlu dan irrid nassiguraw li l-burokrazija li hemm li qed tagħmel li dan is-settur bħalissa tiġi simplifikata u diġis kollha il-kelim ġie interrott u li l-istati membri kollha jaħdmu fl-imkien u jaħdmu fl-interess ta' dan is-settur. Grazzi. Grazzi Sinjura Lovin al-Hodor. Minuta u nofs xejn iktar jiet il-President. President membri jiena nilqa rapport ta' Sur Kadek dwar l-importazzjoni ta' sajt, prodotti ta' sajt fl-Unjoni Ewropea. L-istoks ta' sajt fl-Unjoni Ewropea naqsu ħafna. U iktar minn 60% tas sajt kun smat ta' ħut ikun ma' fl-Unjoni Ewropea qed jiġi importat, m'għandux ikun hekk. Kieku aħna nimmaniġjaw il-provvista tas-sajt tagħna b'mod sostenibbli, skont l-MSY, il-Maximum Sustainable Yield, il-provvista tas sajt fl-Unjoni Ewropea tista' tirdoppja u jkollna sajt sostenibbli wkoll. Aħna rridu nassiguraw li mhux biss nesportaw prodotti tal ta' sajt sana l pajjiżi oħrajn. Rapport kadek jisemmi għatta strumenti li l-Unjoni Ewropea tista' tuża waħda hija regolamentazzjoni tal-IUU. Is-sajt kollu li qed jiġi importat fis-suq Ewropew għandu jkollu dokumenti li juru eżattament minn fejn inqabad il-ħut u meta. Però dan mhux biżejjed f'ħafna żoni fid-dinja sajt illegali qed joħloq problema u pajjiżi foqra m'għandhomx rizorsi biex jitrattaw din il-kwistjoni f'pajjiżi fejn hemm ħafna korruzzjoni u mhux diffiċli biex tikseb ċertu dokumenti biex imbagħad jintużaw biex tesporta is-sajt għal daqstant irid noqogħdu attenti ħafna u mm, nieħdu responsabilità u nofru riżorsi tekniċi biex ngħinu lil pajjiżi oħrajn u ngħinuhom jkollhom kontrolli tajbin ta' supervizjoni fuq is-sajt u prodotti tas-sajt il-Nazzjonijiet Uniti u koll għanda għatta strumenti u ftejn li jista jistaw jiġu ntużati. Iżda rridu jiġu implementati b'mod tajjeb. Fl-2006 aħna analizzajna l-kwistjoni tal-implementazzjoni tal-kon il-ftejim tal-FAO tal-sajt responsabli u dan għandu jkun xaħġa rridu komplu naħdmu fuqa. Is-sur Drobzak għal il nixtieq li mis. Għavaċ panu Kadekowi za tak odważny raport. Jena nishtiq nirringrazzja l-sur Kadek minn qalbi għal rapport tassu importanti għal politika tas-sajt kollha kemmi. Meta r-rapport ġie mfassal, aħna arafna kemm hemm aspetti differenti fis-settur tas-sajt. Ħafna aktar mill-Kummissjoni Ewropea għadda tajt. Aħna nemlu tassow li dan huwa rapport importanti ħafna u saċertu punt għandu isawwar il-politika komuni tas-sajt. Sinjura Kummissarju, f'bosta okkażjonijiet f'ħafna laqat li kellna miegħek inti qed li l-politika tas-sajt trid tiġi maħsuba mill-ġdid u jiena naħseb li kieku kellek timplementa dan ir-rapport dak li rikollok huwa li kunċett alternattiv għall kummissjoni Ewropea. Is-Sinjura Dodza minuta. Grazzi, Sur President, Kummissarji. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għax-xogħol tiegħu għar-rapport fl-24 ta' Lulju 2008 fit-tweġiba għall kriżi ekonomika li kienet jaffaċċaw il-flotot tas sajjida tagħna. Aħna adottajna miżuri speċi u ristrutturar tal-flotta. Apparti dawn il-miżuri kien hemm ukoll l-effetti tar-reċessjoni globali mill-tipi ta' ħut li jiġu mibjuwa mill-Irlanda ta' fuq u mill-kostituenza tiegħi naqsu bil-bosta dan fl-istess ħin meta kien hemm il-tnaqqis tal-frott tal-baħar u tal-arzelli. Impossibbli, aħna nabżon l-importazzjoni tal-ħut u l-ħut, iżda m'għandhomx jiġu akkosta kollox. Min-naħa l-kollegi tajaj rridu li s-sussidji jonqsu għal kollox għal sajjida iżda hemm kontradizzjoni x'aħna qegħdin inneħħu dawn is-sussidji sa fl-istess ħin aħna qegħdin narfu li hemm importazzjoni ta' sajt taħut li mhux qed jiġi regolat sew bħalma tnamlu aħna jirrispetta l-standards li aħna tant nisqu dwarhom. Hemm nuqqas ta' konsistenza f'dan kollu u għalhekk jiena nappoġġa r-rapport tas-sur Kadek. Thank you, colleagues. For those of you who came to vote, you can. Jekk joġobkom dawk li ġew jivvotaw għandna l-votazzjoni fl-offsenar u 20, mela jekk joġobkom żommu skit ħankomplu b'xogħolna. Issa l-kollega Fraga Esteves. Si, grazie Presidente. Esti... Grazzi, Sur President. Dan il-rapport qed jiġi bħala tweġiba għal frustrazzjoni tal-settur tas-sajt. Dan is-settur ma jridx protezzjoniżmu iżda dak li tassew irid huwa li natu ħarsa lejn kif il- qed l-prestazzjoni tagħha Digicom li ma tkomplix takkishom dejjem aktar u għalhekk aħna napprovaw din il-proposta li l-affarijiet li marbuta mas settur tal-sajt għandhom jitneħħu id Digicom u jitpoġġaw għal Digimare. Irridu prodotti tajbin li nistaw ntisemmu per eżempju ton. Fil-kustjon ta' ton ħantikom eżempju mal-ftejmiet ma' Papa u Fiji permezz ta' ta' deroga li hemm din ħatejn il-kompetituri tagħna, Tajlandja u l-Filippini, li ħajdu jimportaw kollox kif ġiġi. Kummissarju, grazzi għal politika tiegħek aħna neħtieġu nagħmlu żvilupp sostenibbli. Mhux qed nippermettu li dan iseħħ. Inti taf x'qed jgħidu l-NGOs fuq il-, il xogħol ta' tfal u l-impatt terribli li dan kollu qed ikollu fuq il-kosti tal-dawn l-imsieħba tagħna nagħmlu kommerċ magħhom hija responsabilità tiegħek biex tkun taf x'qed jiġri. Point of order mill-kollega. Behavior of members of this house today. L-imġiba tal-membri ta' din il-Kamra llum hija tal-mistħija ma tiġri flimkien fl-ebda parlament fid-dinja, mem l-ebda rispett għal president tal-Kumitat tas-Sajt u għas sajt in ġenerali. Jien nappoġġa jiena nisuġġerixxi li s-seduta tiġi magħluqa sakemm il-membri jkollhom il-galbu li joqogħdu kwieti u jisimgħu il-laqa. Mr. Gallagher, we have to carry on and I would like to ask all the colleagues Jekk joġobkom jiet il-President il-kollegi kollha, żommu skit ħalli nkunu nistgħu naħdmu għal 10 minuti oħra u ntemmu dan ir-rapport importanti u dan ix-xogħol importanti. Is-sur is-sur Rodust jekk joġobha. President, Kummissarju, Daminaki, il-politika komuni tas-sajt edha tiġi affaċċata minn ħafna sfidi. Hemm ħafna risorsi li qegħdin jonqsu sajda tagħna fl-istess ħin iridu jħabtu wiċċhom ma' kompetizzjoni ġusta fuq is-suq U għalhekk burġenza rridu nagħmlu ħafna riformi radikali biex nagħmlu tajjeb passajt żejjed fil-libħra Ewropej u fir rigward l-tnaqqis ta' sokkijiet biex bekk is-sajt Ewropew jimxi l qudiem Naqbel ma' Kummissarju Domenaki li m'għandniex nimlow ras il-sajjidi tagħna billi l-ewwel nagħmlu ħafna riformi diffiċli mbagħad nagħmlu liberalizzazzjoni tal-kummerċ. Jekk nagħmlu dawn l-affarijiet f'daqqa, inkun qed nidolbu wisq mill-industrija tas-sajt tagħna. L-aqwa mod li ntejbu l-kompetittività hija li niżguraw li l-istokkijiet tal-ħut jiżdiedu. Mod ieħor li li najxu li s-sajidi tagħna hija li jkollna marketing aħjar. Jena nħoss li l-konsumaturi Ewropej l-esti li ħalsu dejjem ftit aktar biex ikollhom ħut Ewropew jekk ikunu jafu tassew minn fejn ġejn il-ħut li jiklu huma. Il-kollega Reimers għal minuta. Eh, sehr Kommissarin, President, Kommissarju, Kommissari, anzi, Jiena nixtieq nifraħ lis sur Kadek għal xogħol siwi tiegħu għal tajba li kellu magħna. Regoli marbuta mal importazzjoni tal-prodotti tas sajt u l-akwikoltura fl-Unjoni Ewropea tiffaċċaw ħafna sfidi. Is-suq Ewropew tas-sajt huwa l-ikbar fid-dinja, 12 miljun tunnellata u 55 biljun euro. Dan is-suq qed jikber dejjem aktar u qed iddependi dejjem aktar fuq l importazzjoni mill-pajjiżi terzi. Dan ifisser għal stant li noqogħdu attenti fuq il-kondizzjonijiet marbuta mal-mod kif il-prodotti tal-pajjiżi terzi jiġu fil-importati fl-Ewropa. Il-punt ta' dan kollu huwa li niżguraw li l sitwazzjoni situazzjoni ekonomika speċifika fil-periferiji tal-Unjoni Ewropea jiġu marfa. Ma nadux nipoġġu ħtija kollha fuq liberalizzazzjoni tas-suq maħabba diffikultajiet. L-importazzjoni tas-sajt tal-ħut fis-swieq tal-Unjoni Ewropea hija deskritta bħala inġusta u mhux qed ikollha influenza diretta fuq il-modi kif il-konsumaturi tagħna jieklu. Il-kellim jiġi interrott, il-President jistiden lis-Sur Colin Valeza għal-minuta. President, għandi ftit ħin u għalhekk jiena nixtieq nifoka f'dan il-ħin tiegħi il-punti li għamel sur kadek fil-rapport tiegħu. Is-sajt ma jistax jiġi trattat bl-istess mod bħal prodotti industrijali oħrajn. Minflok irid ikollhom regoli differenti, regoli tad WTO pereżempju applikati għalihom għaliex huma prodotti sensittivi. Is-sur Kadek tkellem dwar natura distinta ta' dawn il-prodotti u għal daqstant aħna nemnu li tkun xi ħaġa tajba jekk fil-każ tal-prodotti tas-sajt ikun hemm standards fuq prodotti bħal dawn li jitneħħow ikollhom standards apposta lihom. Is-Sinjura Trautman għal minuta. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sir President. Nifraħ li l-kollega tana Kadek għaxxol eccellenti li għamel il-test prezentat il-lum juri li hemm ċertu evoluzzjoni fir-relazzjoni tal-istituzzjoni eh, tagħna fil-qum għal-kunċett tal-iskambju eh, ħieles. Dan huwa forsi rapport naqra iktar matur minn flok ma aħna noqogħdu eh, nirrikorru għall-importazzjoni għanna l-ewwel u qabel kollox inħarsu iktar l istokijiet tagħna biex nizguraw illi dan is-settur jibqa' vijabbli fl-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm eh, sajt fl-Ewropa li jiddependi inqas minn dak li jiġi minn barra il-prodotti li fuq is-suq tagħna bżonn li wkoll ma jbatux minn kompetizzjoni zlejali. Għalhekk jiena naqbel illi skont il rekwiżiti u skont l-standards tagħna ta' iġene eh, fil-qasam tal-ikel illi konna tikketta Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Patraw Neves. Grazzi l-Onorevoli Patraw Neves. President, Komissarju, l-Europa illum hija suq hija l-ikbar suq għal prodotti tas sajtu l-akwakultura, iżda aħna nimportaw 60% tal-ħut tagħna. Il-produzzjoni tagħna mhux se tkun biżejjed fil-ġejjieni sabiex telħaq mad-domanda u għalhekk aħna bżonn nimpurtaw. Neħtieġu nħarsu lejn żewġ aspetti kruċali f'dan il-kuntest. L-ewwel nett li u il-prekondizzjonijiet indispensabbli biex il-konsumaturi tal-Ewropa ikollha prodotti tas sajt u akwakultura biżejjed li jkunu ta' kwalità għolja meta jiġu importati wkoll. Bat li konna qafas għal kompetizzjoni ġusta kemm għal prodotti importati kif ukoll għal dawk li jiġu mkabra jew maqbuda fl-Ewropa. U għalhekk huwa meħtieġ li prodotti importanti importati ikollhom standards ambientali u ta' kwalità u tas saħħa li aħna għandna fl-Unjoni Ewropea. Irrid ikun hemm COM għal prodotti tas sajt u l-akwakultura u rridu nagħmlu wkoll reviżjoni tal-mekkaniżmi li intużati sabiex bekk nippermettu li jkun hemm offset apposta għal dazju baxx li tiġi applikat għal dawn il-prodotti. Alan Kadek għamel rapport siwa ħafna fil-pront u fi żmien f'waqtu u għalhekk neħtieġu l-proposti tiegħu biex bekk ikonna settur li jiżviluppa hawn fl-Ewropa inkluż il-marketing. Grazzi ħafna, kollegi, għal darba oħrajet il-President, nitlobkom żommu skwit għaliex ħanabżu il-proċedura keġdijaj u għalek fadlinna biss tlet kellima, jek ġobkom zom muskiet kem jista' jkun għal ħames minuti oħra. Il-kollega Andres Barea. Grazzi President u grazzi l-Kummissarju Damenaki, grazzi l-Kummissarju tal-Kummerċ u koll tweġiba tijak għal-rapport tanziwi. Il-reġimi tal-importazzjoni tagħna rridu jkunu mal kem jista' eh, rrid nitkellem mal kem jista' jkun. Jiddispjaċini iżda hija ħasra għaliex issa wasalna l-votazzjonijiet u ma tantx ħin. Dawn huma kwistjonijiet importanti madanakollu rridu nħarsu bir-reqqa l-oqsma kollha fejn hemm ħafna kompetizzjoni inġusta kemm fl-Ewropa kif ukoll maqbija tad-dinja u għalhekk bħala kummissarju ta' kummerċ nistaqsih li ma nistawx inkomplu nitrattaw is-sajt bħala prodotti mhux sensittivi u ma nistawx inkomplu napplikaw ir-regoli tan-nama. Miex prodott ta' industrijali dawn huma prodotti sensittivi u ovvjament irridu jżommu mal-kondizzjonijiet tal-FAO u tal-WTO. Madana kollu ma tistax iżomm speċi u l-biodiversità u nissalvagwardjaw is-suq tagħna jekk aħna ma niggarantixux li l-prodotti tas-sajt ikunu prodotti sensittivi. Kif għattilkom ħnaqbżu l proċedura catch DI u ngħaddi l-kelma l-żewġ kummissarji tagħna kollegi jekk jogħġobkom għal darba oħra nitlobkom iżommu skid. Il-koll intom lesti naħseb jiena li eh, tisimaw it-weġibiet tal-kummissarji. Mr. Atkins, points of order. Point of order, mill-kollega. Chairman, Chairman, I rise. President, jiena qed nagħmel point of order biex nissuġġerixxi li inti tajt l-konferenza tal-presidenti li xaħat irrit jaġixxi. Aħna għanna li ħajkun hemm il-votazzjoni fil-nofsenar. Nxiet b'ħames minuti b'kull ħames minuti din hija mistħija hija eh, mistħija l-Parlament Ewropew u hija xi ħadd jieħu azzjoni issa fuq dan. Indicated that the votes will be postponed to Aħna edna li l-votazzjoni ħa tiġi posposta minn mill kwarta sa l-ofsenar 20 u issa naddu għat weġibit tal-Kummissarju nistgħu nivvotaw fl-ofsenar 20 jiena ċert. Kummissarju Domenaj. Thank you, President. Grazie President. Il-tkellima tajt ma tistax tiħu ma tistax tiħu azzjoni iżda ħat tipprovażhom fil-qosor minnaħa tagħha. Is-sur de Gucht u jina stess palma semmejna ħan n-provaw n-sibu bilanċ. Għanna bżon settur tas sajd viabli u għanna obbligazzjonijiet u kol ma WTO u entitajiet internazjonali oħra. U għalek nishtiq ninsarraħ ras kullħat li aħna qed nagħmlu l anmu tagħna sabiex nikkontribwixxu biex ir-riforma tas-sikurezza tagħna timxi għal ġejjieni aħjar tal-Unjoni Ewropea u s-sajjida tagħna. Grazzi, Kummissarju. Now, I give floor, if he wants the floor, to Rapporteur Mr. Kadek. Naddi issa l-kelma l-rapporter Kadek, jek jishtiq jitkellem. Iva, nixtieq nitkellem, Sur President. l ewwel net jiena inqis li l-imġiba tal-kollegi tagħna huwa tassew juru nuqqas ta' rispett huwa inaċċettabbli f'parlament bħal tagħna. dan huwa skandlu, imiskom tistħu taħsbu biss dwar biex tivvotaw teħilsu titilqu lem. U dan huwa rapport importanti ħafna għalmenu eh, għandu jkollkom ir-rispetti li tisimgħu li dan qed jitkellem jew inkella ma titħlux fil-awla. dana kollu. Eżis kollegi, wara li żvogajt ftit, naħseb li intom se tivvotaw favur dan ir-rapport. U jiena nixtieq Nirringrazzja per għandi l-opportunità il-kollegi tal-Komitat dwar is-sajt, il-President Carmen Frager, illi ħaddem fuq dan is-suġġett u li fdali fidejja dan ir-rapport. Jina nixtieq ukoll nirringrazzja is-Sur Kapura Santos, Sinjura Reimers, is-Sur Robert Tick, Sinjura Levin, Shadow Rapporteurs, għax-xogħol li għamlu għall-emendi li proponew Nirringrazzja koll il-daw kollha li għenu sabiex jissawar dan ir-rapport u li għenuni fir-riċerka tiegħi l-impiegati ta' GD3 u eh, DG Mare. Nirringrazzja Miriam Garcia Ferrer tal-DG Trade, Christian Rambo, il-Van Ranko tal-DG Mare. Nirringrazzja u koll l-Aziza Marija, komissarju li għedam nekmana sur de Gurt, anki jekk is degurt de il-tweġbiet tiegħek xorta waħda ma sodisfawni għall aħħar ma dana kollu nirringrazzja il-Sinjura Berdanelli mill-grupp tagħna, l-assistenti u nsemmi b'mod partikolari Filip Muskar illi għeni ħafna fil-tejja ta' dan ir rapport u issa nalaq billi Nirringrazzjakom minn qabel għal votazzjoni favorevoli tagħkom. Thank you, Mr. Kade. Just the explanation. Grazzi. Issa biex nispiega sur de guħt mar wieġibx minħabba l-istorbju f'din il-kamra u nixtieq niskuża ruħi ma' żewġ kummissarji tagħna għall-istorbju li kien hawn. l ofsenaru 20 issa ħanivvotaw bil-votazzjoni. Ħankomplu bil-votazzjoni. Dziękuję Ci bardzo, Libor.